Żommu silenzju kjoġobkom. Grazzi President, aħna favur l-inizjat. Għal rizoluzzjoni urġenti fuq il kasta ta' Akimeki Medani dwar din l-NGO ta' Sudan smajna l-lum kif ġi arrestat mill-forzi ta' sigurta ta' Sudan fis sitta da' Diċembru ta' dan ix-xar, Akime Kimedani qiegħed iżolat u ovvjament u ix-xogħol li kien għamel huwa Sudan Kol il-talba għal paċi li ju firma bħala reprezentant tal-grupp eh, ta' soċjetà ċivili ta' Sudan. Fadis Abeba flimkien ma' il-partita tal-oppozizjoni u anki mal movimenti tal-ribelli. Amin me kimedani għalina verament eh, fuq livell morali huwa persuna li minn dan dejjem ħadem biex jiddefendi drittijiet tal-bnidem fi Sudan u anki internazzjonali. Fil-2013 huwa inata il-premju ta' drittijiet umani mħabba ix-xogħol li kien għamel. Għalhekk aħna nitolbu l-gvern tas-Sudan biex jerġa' biex dan jeħilsu flimkien mal-priġunieri politiċi oħra. Il-kap tal-delegazzjoni li qiegħed f'Kartum huwa kuntat mal-familjari tiegħu u qed jiddiskuti wkoll fuq livell diplomatiku politiku. L-arrest u l-fat li qiegħed fil-ħabs ta' min medani mhux biss imorru kontra l-Kostituzzjoni u drittijiet tal-bniedem imma huma ksur tal-libertà tal-espressjoni. Ksur li ovvjament ma taqbilx mal-lan u l-prinċipju ta' dialogu nazzjonali li l-gvern stess kien eh, ħabbar li se jagħmel fil-bidu tal-2014. Eh, dibattitu pubbliku dwar il-linji ta' politika tal-Istat ma jistax isir jekk ma jkunx hemm klima ta' libertà u tal-espressjoni ta' ċittadini sakemm iħallu l-armi u kif rajna mill-konklużjonijiet ukoll tal-20 ta' Ottubru. Is-sitwazzjoni ta' dritt tal-bniedem fis-Sudan għadha tinkwetana jiġu arrestati n-nies kif ġiġi, l-attivisti politiċi mħarka, ġurnalisti u koll, u dan kollu ġifiri l-spazju politiku dejjem jitnaqar ċensuri u l-konflitt fil-Darfur meta nitkellmu fuq ir-reġjun tal-Blue Nile nafu kemm hemm konflitti em, u eh, bombardamenti mill-ajru kif ġiġi violenza kontra n-nisa u t-tfal tfal u memx ukoll aċċess għal għajnuna umanitarja. Verament kollox kif ġiġi kulħadd jagħmel li jrid mingħajr impunità il-dialogu tal-paċi tal-Unjoni Afrikana li huma mexija mill-President Bakki u kol ġew sospiżi l-ġimgħa l-oħra stess u ma nafux se jħroġ eh, minn dan. Nixtieq ngħidilkom li id-drittijiet tal-bniedem u l-paċi jibqgħu il-preokkupazzjonijiet ewlenin tagħna flimkien ma l-imsieħba tas-Sudan kollha. Grazzi, President, u l presidenza tal-Italja jnieħu daċ-ċans li lilek u l-deputati kollha namlilkom l-awguri tal milit Grazzi. Muchas gracias, señor de la Vedova. Igualmente. Grazzi, sur de la Vedova. Onorevoli Ministru, grazzi u kol għal xol kollu li għamiltu